il-plenarja tal-Parlament Ewropew jiena se jkolli ninformakom fuq l-aħħar traġedji umanitarji li seħħew. Illum kien terremot fit-Turkija u mitu mill-inqas 57 persuna. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm terremot fiċ-Ċile. Ku mitu xi 300 eh, ruħ. U kien hemm ħafna tempesti u kien hemm xi 60 vittma fi Franza u marridux nitkellmu fuq Ħajti fejn l-aħħar numru eh, jitkellem jgħid illi kien hemm 300,000 vittima. F'dawn il-każijiet kollha fisem il-Parlament Ewropew jiena bat il-kondoljanzi ta' tiegħi u sentimenti eh, minn naħatana fuq lill eh, lil-parenti tal-vittimi. Kienem uh, kull meta jmut xi ħadd tkun traġedja għal familjari tiegħu, però meta jmutu dawn nies kollha e, e, e tkun traġedja għal pajjiż. Uh, u jidispjaċina għal dawk il-pajjiżi li kienu vittmi ta' dawn it-traġedji. <clears throat> Fil-11 ta' Marzu se jseħħ il-20 anniversarju tal-indipendenza tal-Litwanja. Kien l-ewwel pajjiż tal-blokk komunista li ħabbar l-indipendenza mill-Unjoni Sovjetika. Fost il-kollegi fil-Parlament għanna erba titolari tal istqarrija tal-indipendenza tal-1990. Kongratulazzjoni, kollegi, u fil-11 ta' marzu barra minnek 1990 il-Kongress tal-Estonja il-Parlament Demokratiku tal-Estonja sħabbar l-indipendenza ta' ta' pajji tal-pajjiż wara 51 sena ta' okkupazzjoni sovjetika. Eh, kongratulazzjoni nifraħ ukoll il-kollegi tal-Estonja. <clears throat> Fl-10 ta' Marzu huwa il-50 anniversarju tal-rivoluzzjoni ta' Tibet u f'dan l okkażjoni Dalai Lama u 80.000 eh, Tibetani kellhom jitilqu minn pajjiżhom. U aħna Ah, għamilna pressjoni fuq l-autorità ta' Repubblika Popolari Ċiniża biex jihdu jibdew dialogu eh, siwi ma' rappresentanti ta' Tibet. <clears throat> Wara il-kommenti li semmejt u skont il- eh, u fuq il-Sur Farage u skont l-artikolu 153 eh, numru 3 ta' Sur Farage sen, sen zomlu 10 tim ta' djarja mill-parlament. Barra minnek, imħabba l-kommenti li għamel. Barra minnek, xtaqtu kol ninformakom fuq fattiħor. kien hemm serq. Eh, u kollega tana eh, seħed din is-serqa eh, fil- ħdejn il-Parlament, jina kelli konversazzjonijiet ma' l-autoritajiet ta' Brussel u l-kollega hija Sinjura Isabel Durand. u hija eh, taf eh, kif jiġru l-affarijiet fi Brussellu, fil-Belġu. Is-sitwazzjoni bħalissa hija li flimkien mal-Kunsillu mal-Kummissjoni nixtiequ noħolqu zona speċjali fejn ikun hemm sikurtà akbar. Mm, sikurtà garantita mhux biss mill-awtoritajiet ta' Brusselli manki anki mill-gvern ċentrali tal-Belġu u fuq dan edin nieħdu negozjazzjonijiet intensivi wara l-ġimgħa wara dil-ġimgħa li għaddiet fejn seħ dan ir-reat u mbagħad se nagħmlu laqat formali mal-awtoritajiet tal-Pulizija Belġana. Qed naħdmu intensivament biex intejbu s-sikurtà fil-inħawi tal-Parlament, Kummissjoni u Kunsil Ewropej Issa ejna għaddu għal kwestjoni tal-protokoll. Il-minuti tal-25 ta' frar u aċċessibbli hemm ukoll testi illi illi tiħdu f'dik seduta hemm xi kummenti fuq il-minuti mela il-minuti huma pro.